u mbagħad wara nofsinhar sa nofsillejn. Jiena nixtieq issa nirringrazzja lil eh, membri eh, ftit membri li kien hemm fil-awla il-lejla u issa nala eh, din is-seduta li kienet żgur l-aħħar waħda ta' presidenza tiegħi għalissa. Is-seduta hija magħluqa.